preċedenti qed ngħidu li la darba dan jinġib fisseħ għandu japplika għal kumpaniji kollha b'mod ġust u ekwitabli. Grazzi. Grazzi ħafna Sandrin. Wasalna għat-tmim ta' dak il-punt fuq l-aġenda għada, il-punt il-vot jittieħed għada f'nofsinhar, il-punt li mis fuq l-aġenda hija u il-mistoqsija orali dwar l-istrateġija ta' sigurtà interna għall-Unjoni Ewropea. Kummissarju, lejli tajib. U bħala awtur ta' din il-mistoqsija l-ewwel kellim se jkun l-awtur Juan Fernando Lopez Aguilar għal ħames minuti. Konna qed nitkellmu dwar l istrategija ta' sigurta interna fl-ewwel sitt xhur tal-2010 taħt il-Presidenza Spanjola Dan kien stipola l-linji gwida tal-politika tagħna biex nindirizzaw l-sfidi li jaffetwaw is-sigurtà fl-Ewropa. Dan huwa kruċjali anke parti tal-programm ta' Stokkolma u din l-istrateġija tfassal l-ambitu tal-paċi, sigurtà u libertà taħt l-artiklu 57 u jindirizza t-teddit ta' sigurtà komuni tagħna jekk nistgħux ikollna valur miżjut qed nitkellmu dwar networks kriminali, nisperaw li nkunu nistgħu inżarmawhom tiskiħ ta' sigurta il-ħarsin tal-frontieri esterni tal-Europa u li nkunu iktar ippreparati għad dizastri nazzjonali. ċertament, id-dinja imbidlet minn 2010 ħarġu teddidiet ġodda li kollom bżonn rispons politiku differenti u biex nkun informati b'mod xira il-Komitat Libe kellu diversi interazzjonijiet mal-Europol u l sur Herkov li huwa responsabbli għas sigurtà fl-Ewropa għandu diskussjonijiet ukoll ma' l-iżviluppi reċenti dwar il-kriminalità kellna diskussjonijiet ma' Sur Wainwright dwar rapport ta' valutazzjoni tal-azzjoniet kriminali u din kienet dan kien il-bażi għad deċiżjoni tal-Konsil dwar x'inhuma il-prioritajiet tal-Unjoni Ewropea f'dan l-ambitu hemm rakkomandazzjonijiet speċifiċi fil-Kumitat Libe? Dawn ir-rakkomandazzjonijiet jindirizzaw fostom il-ħasil ta' flus, il-traffikar tal-armi, bħala prioritariet ewlenin, Massur de Kerkov, il-koordinatur ta' kontra terrorizmu tkellimna dwar is-sitwazzjoni ta' terrorizmu fl-Ewropa fil-rapport u dan ukoll għandu x'jaqsam ma' dak li jissejja Lone Wolves, ċertu milizzi li jinsabu preżenti fl-Ewropa. Aħna wkoll ħdimna id fit mal komitat temporanju krim dwar l-kriminalità organizzata ħasir ta' flus u l-prevenzjoni tal-latti kriminali. Il-Kommissjoni għanda tivvaluta il-pozizjoni tagħha periodikament, il-Parlament ukoll għandu jissorvelja din dan il-proċess mod kritiku. Għamilna dan is-sena l-oħra. Kien hemm rapport mill-kollega tiegħi il sinjura Barcellino tal qed nagħmlu l-glum ukoll. Dan huwa rapport ta' implementazzjoni b'referenza partikolari għal traffikar tal-persuni atti kriminali minħabba mibeda. Il-rapport jenfasizza illi għatem teddida interna mhux biss sas-sigur ta' iżda l-ekonomija tal-Unjoni u din hija rikjesta li saret għal miżuri speċifiċi fostom ir-raba direttiva ta' kontra il-ħasir ta' flus il-ħarsin tal-interessi finanzjari din hija direttiva kont ir rapporti dwar dan hemm ukoll il-direttiva dwar il-cybercrime fl-aħħar mill-aħħar il-Kumitat Libe jixtieq jara l-Kummissjoni tkun iktar proattiva fil-ġlida kontra l-atti kriminali anka f'ċertu attivitajiet speċifiċi fostom daw kriminalità ambientali, traffikar, anka il-frontieri il il kritiċi tagħna. Hemm ukoll l-aspett legali, it-taħriġ ukoll tal-ġudikanti tagħna u hemm ċertu drittijiet tal dawk li għandhom jiġu mres għal qorti hemm xi ħaġa fit-Trattat ta' Lisbona wkoll l-istrateġija li fisser li il-Parlament Ewropew huwa iktar involut iktar minn qabel U minħabba dan, meta il-Kommissjoni qed tiżviluppa l-istrateġija tagħha tal-2014 nixtiequ naraw illi kollha dialogu mal-Kumitat U fl-aħħar mill axar nixtieq ngħid illi dwar l-istrateġija tagħna tas-sigurtà interna hemm ukoll ċertu interessi u kompetenzi nazzjonali importanti illi naħdmu id fit mal-Parlamenti Nazzjonali kif namlu kull sitt xhur U dan u enfasizzat fil-Komitat Liba li għandu jkun hemm ċiklu ta' sitt xhur mal-Parlamenti Nazzjonali u għandu jkopri r-rapport dwar l-implementazzjoni tal-istrateġija interna tas-sigurtà. Grazzi. Grazzi il-Kommissarju. Il-Kommissarju Andor jista jirribatti L-istrateġija timplementa parti tal-programm ta' Stokkolma fl-ambitu ta' ħarsien ta' ċittadini u importanti li weti jinnota illi fil-perjodu ta' wara Stokkolma irridu insibu postna fil-kontest intistituzzjonali li nħalaq minn Lisbona il-fostom il ruol imsaxħax tal-Parlament fil-proċess leġislattiv u fil-negozjati għada dejja riflessjoni wara Stokkolma u l-Kommissjoni tixtieq tippreżenta komunikat dwar l-aġenda għal politika tal Home Affairs f'Marsu ġidej. Dan ser jimxi id fit mal-komunikat dwar l-prioritajiet tal-ġustizzja. Il-Kommissjoni ħadet in konsiderazzjoni l-osservanzi, rakkomandazzjonijiet stipulati fir-riżoluzzjoni tal-Parlament ta' 22 ta' Mejju 2012 dwar l-istrateġija ta' sigurtà interna tal-Unjoni Ewropea fit-tieni rapport dwar l-ISS u dan ukoll ser jinfluwenza it-tielet rapport ta' implementazzjoni tal-ISS. Dan tal-aħħar huwa pjanat għal tieni parti tal-2014 u ser jipprovdi l-aħħar taqsira tal-progress tal-implementazzjoni tal-ISS Il-punti individuali tar riżoluzzjoni jittieħdu konsiderazzjoni wkoll anke fir-rigward tal- attivitajiet speċifiċi tal attivitajiet kriminali li għandhom xans ma' diġiħom. Grazzi kommissarju. Ejjo, issa. Il-kellima fisem il-gruppi politiċi l-ewwel għall-IPP is-Sur Skurja. Grazzi President, nishtiq l-ewwel qed nirringrazzja lil eh, kommissarju u l-rapporter tagħna anke President tal-Kumitat Liber Robert Aguilar għal din il-mistoqsija u dan ir-rapport aħna ipprovajna insaħħu dak li jem stipulat fil-dokument dokument dwar se jiġi votat ċertu aspetti li aħna narawhom bħala importanti l ewwel net insaħħu l-analiżi, l-kapaċità li analizzaw ir-riski naturali fosthom anka f'ċertu żminijiet diffiċli fosthom l-arar terremoti l-Europa għandha tkun lesta li tkun tista' tgħin u tagħti appoġġ immedjat ħafna drabi meta ċertu stati membri jisibu posom li jinfaċċaw dawn id-diżastri naturali ma stajniex nipprovdu għajnuna għajnuna fuqta. Tieni net, aħna u koll enfasizzajna rwol tal-manager tal-frontieri anka dwar l-sigurta interna irridu ċertaw li kunem manġjar tal-flussi tal-emigranti u l-numru ta' emigranti ma jkollomx impatt negattiv fuq is-soċjetà jekk dawn għandhom dritt li jiġu ospitati u għagġustu koll li ħafna drabi meta dawn jiġu b'numru konsiderabli jaslu għal ċertu skumdita u jekk ma jkunx hemm regolamentazzjoni dan jaf ikollhom impatt negattiv fuq is-soċjetà u ċertu xkil għas-soċjetà u hemm bżonn ta' ċertu valutazzjoni interna ta' sigurtà interna dwar dan. It-tielet punt għandu jkun hemm punt impenn dwar il-ġlieda kontra l-violenza fuq in-nisa u fuq it-tfal għad hemm ħafna kazistika dwar dan fuq in-nisa fuq it-tfal u għalin għandhom ċertu interess anke fir-rigward tas-sigurtà interna minkejja li jatem min jiprova jikkanċella l-imputan anka fi ġlieda kontra l-pedofilija. Għan votaw dwar dan hemm ċertu partijiet li mhumiex konvinċenti importanti li l-Ewropa tivvota fuq strateġija komplessiva li twassal għal garanziji u ċertezzi għal ċittadini tagħna dan huwa lan tagħna. Grazzi ħafna. Fissem il-kollegi ċozzi soċjalisti. Hydra Honson għal-200 Gazzi President għal ħafna ċittadini tal-Europa l-Europa mhix biss suq hija suq suq intern u jistennu li jkun hemm ċertu koeżjoni soċjali u sigurtà importanti fuq livell Ewropew illi jkun hemm miżuri speċifiċi fil-qafas tal-istat tad dritt U importanti illi niftakru id-dimensjoni komunitarja u l-parteċipazzjoni ekwa fil-Parlament Ewropew. Ħafna drabi nitkellmu dwar ħames punti ewlenin tal-ISS illi ħafna drabi huma jaf ikunu iktar utli li kiku dawn kienu iktar f'konformità mal-bżonnijiet tal-ċittadini il-persuni iktar jihdu interess fis-sigurta ma jixtiqux jitilfu il-libertà tagħhom, id-drittijiet tagħhom u l-ħarsin tad-drittijiet tagħhom hija kompetenza tal-parlamenti tagħna. Il-kritika tagħna hija xi ħaġa kostruttiva importanti iktar minn kollox illi konna skrutinju demokratiku dwar l-aġenziji differenti li jaħdmu f'dan il-kamp l-affarijiet ma jsirux bladdo mhux qed isiru f'waqthom u daw iż-żminijiet huwa importanti illi dan inżommu f'moħħhom moħħna. L-involviment tal-Parlamenti Nazzjonali u xaġa nistgħu nagħmlu aħjar fosthom il-pulizija, l-ġustizzja, kwistjonijiet ta' proċessar ta' data. Grazzi ħafna. Joseph ma nistax nara li sur Outbracht forsi jgħad band oħra qeda band oħra xtaq jitkellem għal ħodur jider li mux jgħataw Is-Sur Kerkofas għal-ECR Jiena nappoġġa il-bżonn li jkun hemm strateġija dwar rispons valutazzjoni tal-isfidi e li l-Ewropa tiffaċċja fis-sigurtà anke fil-frontieri, anke s-sigurtà ċittadini tagħha l-implementazzjoni, l-azzjonijiet tagħha f'dan il-kamp. Jiena nappoġġa nappoġġa din ir-riżoluzzjoni anke x-xogħol tal-Europol u nappoġġa l-kooperazzjoni u l-iskambju tal-informazzjoni anka fil-ġlieda fil-kriminalità transkonfinali, iżda ħafna drabi l-prioritajiet tagħna m'għandhomx direzzjoni illi jafu jwaslu għal soluzzjoni effettiva. Ħafna drabi x-xogħol tagħna jimplika li niprovtu sigurtà anka ħarsin ta' drittijiet fundamentali nispera illi nkunu nistgħu nkunu iktar kostruttivi jina nappoġġa l-isforzi ta' Sur Lopez Aguilja bħala rapporter ħafna drabi huwa persuna mill-aħjar iżda l-istrateġija l-koerenza l-utilità anka il-messagġi imħalta li huma l-prioritajiet tal-Parlament f'dan il-kamp. Grazzi ħafna, Sur Kirkop. L-aħħar kellim fisem il-grupp Signora Cornelia Ernst, grazie ħafna. Zeit haben und unterstützen darin auch den Irridu naraw il-lista tal-kellima li jistgħu jikalmuna dwar politika ta' sigurta li huwa deċessiva li jina huwa li jkun hemm bilanċ bejn il-libertà u sigurtà bejn ċittadin u ieħor dan irid ikun definit kull ma qed l kummissjoni huwa tuħan li nishtiq najt ikun hemm situazzjoni legali l-istat qiegħed ċittadin u mhux il-kontra li dan għandu jkun il an ta' din l-istrateġija ħana xettiċi. Dwar l-istrateġija korrenti u aħna ħarisna lejn il-fatti u l-skandlu NSA xi tħoss il-Kommissjoni dwar il-mod li bih il-persuni ġew spjati dak kollu li kienu qed jagħmlu x'qed tagħmel il-Kummissjoni dwar dan biex tħares id-dritt fondamentali tal-libertà ta' persuni naċċertaw is-sigurtà tal-persuni f'dan il-kamp. Huwa skandlu li kun hemm dal-ispjunaġġ kollu fuq ċittadini tagħna iżda hemm ukoll limiti inqas limiti fuq l-ispira għax dan mhux qed iżid l-sigurtà tagħna għad hemm il-problema. Grazzi ħafna numru ta' kellima. Qed jitkellmu ħaj jitkellmu min jeddhom. Is-Sur Agustin Diaz de Mera għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, President. Il-mistoqsija ta' Sir Lopez Aguilar hija waħda xirqa f'waqta nixtieq nagħmel referenza għal diversi punti li forsi l-Kommissjoni trid tikkonsidra meta tkun qed tfassal l-istrateġija tagħna nixtieq nagħmel referenza għal ruol importanti tal-Aġenziji Ewropej anke fil-ksib tal-għanijiet tagħna f'dan il-kamp fostom il-Europol. Fis-27 ta' Marzu l-Kommissjoni diskutiet proposta u wara li konsidrat l-opinjonijiet mill ħafna mill-gruppi politiċi fil-Kamra, ħafna u l-Istati membri wkoll fil-laqa tal kunsill jiena nisħaq il-proposta li jenaqtu l-Europol u żewġ aġenziji l-oħra dawn iż-żewġ aġenzija għandhom jinżammu separati ninkoraġixxi lill kummissjoni illi tiddiskuti minnu fih l-abbozza regolament dwar il-pulizija, l-iskola tal pulizija Ewropea, l-Akademja, l-Akademja tal-Polizija, anke dwar il-nishtiq nenfasizza il-ruol tal- Spanja aħna ħanieħdu ħsieb, ħanieħdu sem żewġ politiki sar nkunu viċi mexxejja f'żewġ ambiti u mexxejja f'żewġ ambiti oħra anke fosthom fil- traffikar tal-eroina u l-kokaina terrorizmu għadu hemm irridu neħdu ħsieb u naraw nagħtu attenzjoni fir-radikalizzazzjoni ta' individwi anke għad dan iż-żewġ lone wolves nixtieq nirreferi nam referenza għal cybercrime għall attività kriminali irridu natu l-F3 li hija unità nifinanzjawhom u l-Kummissjoni għandha tagħti importanza għal l-importanza dan id-dibattitu. Grazzi. Grazzi l-kelma li Giorgios Papanikola. Grazzi President. Anke jien nixtieq nirringrazzja l-Presidenza tal-Kumitat tagħna għall inizjattiva tiegħu illum biex organizza din l-diskussjoni ta' sekk importanti. Issa l-kwistjoni ta' din il-problema hija li għandha ħafna data u ħafna minna e, ġiet użata u kienet ta' suċċess matul daw is-snin. E, xieren ta' punti ta' sikurta u tapprezzaw li sar ħafna progress imma għadna ma wasalniex f'livell li aħna fil-fatt iridu aħna e, naslu għal nirrispettaw l miri tal-programm ta' Stokkolma fil-fatt aħna ma nexxenniex naslu dawn il-livelli ta' solidarjetà kif motija mit-trattat ta' program ta' Stokkolma il-pilastri diversi, speċjalment il-pilastru dwar is-sigurtà interna. Qabel aħna ma bdejna din id-diskussjoni konna din nitkellmu fuq is-Sirja u l-Eġittu u s-sitwazzjoni hemmhekk. Waħda minn dawn l-affarijiet li semmew kienet dwar dawk li jfittxu l-azil migranti li jidħlu fl-Unjoni Ewropea u dan li għandna nifukaw fuq. Jekk aħna rridu jkollna sigurtà interna, aħna rridu jkollna protezzjoni tal-konfini tagħna Ovvjament aħna nħarsu l-qoddim għal proposta ġdida fuq il euroshur u din hemm ħafna iktar xinat fuqha għandna nemnu llum illi aħna hemm eh, eh, illi il-biżijiet qed jiġu maqsuma b'mod ġust fost kulħadd u fuq dil-kwistjoni sfortunatament il mistu sinjali. Sfortunatament xi stati membri għandhom pisi kbar minn oħrajn f'dak li għandu x'jaqsam ma' sigurtà li qiegħda twassal għal xenofobja u razziżmu f'ċerti partijiet illi għedin jesperienza u dan fuq livell ta' ta' kull ġurnata li tgħaddi u da' kollu jimxi id fit ma' estremizmu intom tifmu żgur illi da' kollu jifxi fisser li jfisser illi sigurtà tagħna mhijiex e, qiegħda fuq il-livell kif suppost aħna hemm ħafna xogħol għandu jsir iva minna ħafna xogħol imma tbaqgħana sfidi kbar ħafna li niffaċċjaw għal fil-futur u dwar il- il-proposti tal-Komissjoni dwar passi li għandhom xittiedu għanna niddiskutu għam dwar iktar sekulta interna. Grazzi ħafna. Grazzi. Is-sur Jokolini għan minuti. Grazzi President, Sur Komissarju it-trattat ta' Lisbona determina eh, u l-bita il-Parlament diversi responsabilitajiet ġodda anka f'dak għandu semma l-istrateġija dwar sigurtà interna. Allura dan ir-rapport jrid jiġi sostnut u naqblu miegħu u napprovaw. Dak li għandu ċasamma eh, prioritajiet li fih u il-punti li l-Unjoni Ewropea għandu jkollha biex flimkien ma l-istati membri. Per eżempju, l-mistoqsija li għandha xaqsam ma sigurtà ta' l-informatika hija importanti u priorità u hemm iċ-ċentru s Ewropew li ġie mniedi fuq din is-sitwazzjoni u anke l-aġenzija din l-aġenzija timxi f'dan ir-rigward biex tipprevedi il-kwistjonijiet ta' privatezza kif ukoll kwistjonijiet ta' attakki eh, fuq il-mezzi ta' informatika, sigurtà interna tfisser ukoll kontrast iktar prattiku u li, u li, u li, u li ikun ta' suċċess fuq il-mafja u kriminalità organizzata l hemm bżonn ta' iżjed e, iżjed e, waqtiet fejn diversi puliziji li għandna mal-Unjoni Ewropea jaħdmu flimkien. Allura l-informazzjoni li tiġri għandha tiġri fi żmien eh, malajr, veloċità kbira biex aħna naħdmu kontra terrorizmu anka dwar jina relatut dwar f'dan il-sujġet biex bekk l-impenn Ewropew ikun aħjar fl-aħħar migrazzjoni u mobilta' f'dak li semma eh, <clears throat> kooperazzjoni mal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li qegħdin naħa tisfel tal-Unjoni u dak li qegħdin fi frontieri mal-baħar kif ukoll dawk inteni li nagħtu opportunitajiet ta' xogħol li l-żgħażagħ tagħna għas-Sirja u l-Eġittu u rew falliment ta' din l-ekim se rebbija arbija u mux bekk imma l-ura l-istati membri għandhom jaġixxu f'sens ta' responsabilta' u solidarjetà hemm bżonn e, mill-Baltiku għal mediterranju hemm bżonn kooperazzjoni b'saħħitha u sħiħa biex aħna nkunu nistgħu nagħtu l rizultat li għandu bżonn il-500 miljun Ewropej li għandu u t-talba tagħhom għal sigurtà interna. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli u l-aħħar relatur f'dan it-tern huwa żewġ minuti għall-Onorevoli Teresa Jimenez. Grazzi Signor President. F'din id-data armajt il sena ilu aħna l-koll eh, konna xukjati bl-ikbar terroristiku fl-istorja illi ħalla għal kważi 3000 ruħ mejta u telef ruħ oħra e, imweġġajn fl-Amerika nixtieq insellem il daw il-vitmi kollha tat-terrorizmi ta' terrorizmu ġewwa l-Ewropa u barra minna. Aħna e, grat li daw kollha li mietu għax daw e, huma rappreżentanti tal-valuri li aħna nħadnu f'dan f'din is-sar, speċjalment il-libertà l-ewwel qabel kollox issa aħna din qegħdin hawnhekk biex nitkellmu fuq is-sigurtà strateġija tal-istraġija tal-sigurtà interna fl-Unjoni Ewropea u d-difiża tal-ċittadini tal ewropeja Allura jiena kontenta kontenta ħafna il jiet il komissjoni għadha tħoss li il-terrorizmu għadu wieħed mill prioritajiet importanti li aħna nkomplu biex xoltana biex nipprevjenu dan, dan il-terrorizmu u ma nħallux nies ikomplu jiġu reklutati f'dan fit-terrorizmu. għannessa l-Al-Qaida għal-gruppi ta' separatisti, allura ma naqbilx ma l 12 din la bosta rizoluzzjoni fej hemm suġġerit li li movimenti tan-naħa tal-lemin li huma violenti biss għandhom jiġu għandhom jiġu eh, investigati fl-Ewropa. M'hemmx gruppi oħra insaqsi, memx gruppi oħra, gruppi settari e, e, illi huma taħs li huma taħsara kbira lina, daw għandhom ideoloġija waħda biss ta' per, li ta' biz li, li ikunu ta' biża għal ħaddieħor u ta' terrur. Allura aħna għanna bżon intejbu u nsaħħu l-ambitu ta' ċittadini u għanna bżon inqasmu in daw id-dikjerazzjonijiet u u dawn il-vitmi ta' terrorizmu anka fil- fi strategija ta' sigurta interna ta' bejn l-2015-2018 aħna rridu ntejbu il-fiduċa tal-xewqat ta' ċittadini Ewropej tagħna li jridu jgħixu eh, f'ambitu ta' sigur u bla terrorizmu. Grazzi Tereza. Wieħed biss kollega wieħed biss li ħajitkellem taħt il-catch the eye Is-Sinjura Vojtova għandek minuta waħda biss. Grazzi, Sinjura. Grazzi, President. It-titjib ta' sigurtà interna l unjoni Ewropea u l-ġlieda kontra kriminalità organizzata huma fl-opinjoni tiegħi sfidi kbar ħafna illi qegħdin jiffaċaw l-istituzzjonijiet tagħna llum. lum Jiena kontenta bil-leġislazzjoni ġdida fuq il-konfiska iktar effettiva ta' dak li jiġi benefikat minn min, min kriminalità u affarijiet oħra, imma l-ikbar suċċessi huwa l-programm Atlas li jagħti lokal iktar fondi u taħriġ kontra terroristi u, u proġett ieħor illi jurina li, li Eh, li iġena nindunaw b'gruppi terroristiċi u dawk violenti. Jina, jina għandi fiduċja li ċentru ta' kontra il-kriminalità permet fil eh, tal-internet jurina l-aħjar prattika il-qoddim. Grazzi ħafna. Grazzi biex nala dan id-dibattitu qed il-President nagħti l-kelma l kummissarju Andor biex iwieġa paċi mistoqsijiet u li saru mill-kelliema ta' qabel. Il-Kummissarju Andor. Sur President jiena nixtieq nirringrazzja il-membri onorevoli u il-rapporter ta' din id-diskussjoni da' sekta importanza fuq din, fuq din l-istrateġija ta' sigurtà interna tal-Unjoni Ewropea kif kol is-suġġerimenti li semmew kull ma nista' nagħmlu naqbel ma l-Onorevoli Papa Nikolaw illi s-sigurtà interna għandha bżonn kooperazzjoni mill-qrib u iktar solidarjetà fil-Unjoni fil-Ewropa. Xi wħud mill-mistoqsijiet li tqajmu matul id-diskussjoni għaktar xandom bżonn eh, assessjar ta' prattiċi eh, li komuni u, u, avvenimenti dinja parti importanti mix xogħol tal-Unjoni Ewropea biex toħloq Ewropa miftuħa u sigura li ti l-ċittadin kif hemm fil-programm ta' Stokkolma. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna sur komissarju Aħna rċevejna abbozza rizoluzzjoni waħda biex u nissaw nalqu id-dibattitu issa nfakrukom id-dibattitu ħajsir il-votazzjoni se ssir għada f'nofsinhar. Issa. Sfortunatament hemm punt sfortunat. Il-punt u l-aħħar wieħed ta' din il-ġurnata daqshekk twila qed jgħid il-President Għanna rapporter